sur Eventa, iġifiri rapport dwar il-films Ewropej fl-era digitali. Fuq erba minuti rapporter. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, il-rapport tijaw, tijaj, jitratta il- films fl-Europ. Il-sena l-oħra eh, kien l-industrija tal-films kien kella suċċess. 1500 film ġi prodott iktar mill-Istati Uniti imma il-numru ta' nis li segwow kienu ħafna inqas meta mqabbel mal-Istati Uniti. In-nies isegwu biss il-films li jkunu prodotti f'pajjiżhom. hemm bżonn din ix-xejra. Fir-rapport tiegħi qed nagħti importanza l-promozzjoni u distribuzzjoni tal-films tal-Ewropej apparti ċinema, ovvjament il-post il, il li fejn nisimur jaraw il-films, l-edeja hija li ikun hemm iktar aċċess differenti għal VODs, per eżempju l-video on demand, hemm bżonn iktar flessibilità wkoll fil-kronoloġija tal-medja. L-industrija tal-films fl-Ewropa hemm bżonn li tiżviluppa wkoll servizzi audiovizuali, kanali ta' distribuzzjoni u anki trasferbilità ta' films Ewropej sabiex l-aċċess jizdiet għal ċittadini Ewropej sabiex il-produzzjoni tmur l aħjar L-industrija tal-films għandha bżonn ambjent li jistimula biex tisfrutta il-potenzjal eh, soċjali, kulturali u ekonomiku tagħha. Soluzzjoni għada tista' tkun ċirkolazzjoni aħjar hija li il-films Ewropej ikollhom ikun hemm iktar li jkollhom is-sottotitoli u dubbing Meta wieħed iqabbel il-diġitali mal-analog, nafu li jista' jkun hemm bdil ta' kif il-films jistgħu jintwaraw. il-premji bħal Lux, dak tal-Lux, il-Lux Prize, jati iktar prominenza u anki il-film Pollak Ida eh, ma tantx intlaqa ma tantx eh, intwera, imma meta dan ħa premju eh, fl-Ewropa u kellu l-Oscar Ewropew sar iktar magħruf anki f'pajjiżna dan kollu jirikredi iktar finanzjament għalhekk il-programm sottoprogramm media huwa importanti dax dan jgħin permezz tal-fondi li jħodhom il-fond ta' investiment. Il-fondi pubbliċi u koll għandhom jintużaw biex nespandu il-numru ta' nies, ikuna miktar nies li jaraw il-films, distribuzzjoni u koll. Huwa importanti li ikunem iktar edukazzjoni fil-medja u fil-films minn min dutfa li kunu zar it-tfal u kol għanna nalmuhom kif jamlu l-kritika tal-films, naraw kif japprezzaw il-films. Il-industrija tal-films hija importanti għal ġenerazzjonijiet futuri. Hemm bżonn inkabru numru ta' digitali ta' films digitali u anki naraw li l-kopji tal-films naraw li jiġu storjati kif suppost il-potenzjal tal-industrija tal-films tal-Europa hija waħda kbira u se jkun hemm il-European Film Forum em, li dan għandna naraw ukoll li jkun hemm ir-regoli biex iħares l-industrija tal-films fil-Ewropa. Il-komunità audiovizwali tal-Ewropa qed tistenna dan kollu. Grazzi ħafna. Sur Venta, issa, sinjuri, hemm bżonn li Eh, minn l-estu sal-11. Hemm żewġ persuni biss fil-kaġġ tiegħi. Imma għanna nis oħra fil-kaġ li issa żdiedu u li daġa tkellmu għalhekk senħalli senżommu man-nies li kienu qabel Adinolfi u kaputo. Daw it-tnej biss se jkollhom iċ-ċasis u Caputo l-ewwel. Grazzi, President meta nitkellmu fuq il-copyright u l-privacy hija strateġija importanti meta qed naraw iġifieri kif tista' tiġi żviluppata nafu li fl-arti tal-films hemm ċertu kompetenza intellettwali. Din il-kompetenza hemm ukoll il-konnotazzjoni ekonomika. Il-żvilupp ekonomiku ukoll qed juri juri triq għad-diġitali tal-films fl-Ewropa. Id-dritt tal-awtur huwa wkoll fattur importanti għalhekk għandna nipproteġuh u jiġi kkumpensat li li nirrifletti fuq l-izvilup fl-imkien ma teknoloġija u digitali. Dan ovvjament mħabba il-privacy u dritt ta' l-autur dejjem naraw kif nibbilanċaw dawn l-affarijiet. Naħseb li li tajjeb li kunem kumitat li ikun jaħdem ukoll fuq id-definizzjoni tal-opera tal-2015. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Caputo. Grazie ħafna sur Caputo. Is-Sinjura Dinolfi, grazzi President. Jiena fl-istudji tiegħi raj mal-problemi ta' daw kollha li qegħdin fil-kamp tal-film su l-audiovizuali, per eżempju anki il-flus għal beni kulturali u sissa ma tantx imxejn l qudiem iċ-ċinema, produzzjonijiet Ewropew jiġu protetti meta l-Istati Nazzjonali minn jipproteġu l-produzzjoni jagħtu derogi anki ġifiri biex jonqsu b-10% tal-introjtu. Fl-Italja, per eżempju, l-autorità ta' deroga ta' miljuni ta' euro favur il-Walt Disney ġifiri tipp tippreferi wkoll kumpanniji Amerikani dan kapitu tan-nistana iċ-ċinema hija funzjoni soċjali qabel nikkunsidrawha mill-lat kommerċjali hija parti mill-kultura Ewropej. Tajjeb jiġifieri li ikonna suq wieħed diġitali għal-films. Grazzi, bekk il-proċedura KHDI nalaqa nisimaw l-Kommissarju. Grazzi, President. Il-Kommissjoni ovvjament tilqa eh, rekomandazzjoni dwar l-industrija tal-films fl-Europa. Jiena il-surventa eh, nir ingrazzjaħ ta' dan il-rapport dan jaqbel ma il-komunikat ukoll fil tal-2014 tal-Kummissjoni dwar il-films fil-era digitali. Aħna naqblu li id-djufijiet mħabba u kol il-problemi li tal-tassu mill-Amerika. released in countries outside their countries of production. Of course, this is linked to a number of factors. Um, u kol diversita lingwistika u kulturali nafu li il-films fl-Ewropej jirċivu bis fondi reċjonali ħafna drabi u ma tantx hemm aċċess għalihom fis-suq Ewropew. Dan is-settur irridu nenkoraġġuh. That digital technology can bring for this purpose. So the Commission has launched a stakeholder dialogue. Um, il-film European Film Forum lan huwa li ikun hemm udjenza iktar li kollha aċċess. U għalhekk il-partit interessati u l-fiduċa ta' gruppi żgħar postijiet differenti bħal l-effiċenza tal-politiki appoċ għal films li jkunu nazzjonali, reġjonali jew Ewropej ħtieġa nisviluppaw iktar metodoloġija differenti minħabba rivoluzzjoni diġitali se tiġi l-ġodda biex ikun hemm iktar minn ta' kuxjenza f'films Ewropej stimulaw id-dialogu anki f'dan is-settur audiovizwali anke fid-dawl tar-riforma futura tal-copyright kif ukoll direttiva tas servizzi tal-medja fil-kontest ta' strateġija tas-suq waħdini u l-operazzjonament il-European Forum ukoll koll. Eh, se kun il-post fejn nistgħu niddiskutu eh, madwar il-mejda, kun hemm il-workshops u seminars u il-risultati ta' dan il-forum eh, se jkunu u ma, ma laqa tal-partit interessati hawnhekk plus Brussel sena d-dieħla u għalhekk permettuli għandir attenzjoni tagħkom għall European Support Program għal Ewropa iktar kreattiva u dan il-programm ikompli ikollu rwol importanti ħafna sim transkonfinali, distribuzzjoni fit-teatri, fit-ċinema, kif ukoll eh, dan ifisser il programmi ta' televizjoni u kol kif ukoll il-VODs u kol qed ikollhom iktar talba u um, kienem u koll rilax simultanju ta' dawn il-films mux biss fil-BOD ma' mikoll fi teatri biex hekk ikunem innovazzjoni fil-rilax ta' dawn il-films u lek il-Creative Europe Guarantee Facility u koll għet jalloka fondi għall-investiment biex ħeġa dan il-settur biex ma' jkunx daqseg dipendenti fuq il-franziment pubbliku għadawk li mumma il-skemi ta' garanzija ta' kreativita' il-Fond ta' Investiment Ewropew ukoll se jkollu strumenti ġdid għal SMEs iktar kreativ il-bidu tas sena d-dieħla u nalaq Sur President Tonight illi issa illi għanna din rivoluzzjoni digitali jemżon bżonn industrijali kreativa bħal dik tal-films tibqa' dejjem fl-avangwardja biex dan il-programm tal-medja jkun jista' jappoġġa rotta li qbadna anki fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna President. Iva, nixtieq nirringrazzjak, eh, missarju jekk nikkonkludu